The Constituent Meeting of Foreign Affairs. Il-laqqa ta' twaqif tal-Kumitat tal-Kumitat tal afrit Barranin fil-Leġislatura ġdida wa miftuħ. Nifakkar l-membri l-għan ta' din il-laqqa. Għadin għonek sabiex nwaqfu il-buru tal-Kumitat illi se jkun kompost mill ċermen President u erba viċi presidenti skont ir-regola wieħed disa wieħed ta' regoli ta' proċedura tal-Kamra twaqif ħaj jimxi jekk ħan eleġu l-ewwel il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u mbagħad se nkomplu eh, bl-elezzjoni tal-Viċi Presidenti. Nidikjara li għandna il-kworum meħtieġ illi skont regola wieħed disa' ħamsa tnejn hija ta' 19 il-membru kwart ġifieri. Issa ħan sejjaħ nominazzjonijiet għal President illi jistaw jisiru jew minn grupp politiku jew minn 5% tal-membri. Skont il-regola 13 wieħed u l-minimu huwa ta' erba' membri. Issa ħanitlob li l-kellima fisem il-gruppi politiċi sabiex jippreżentaw il-proposti tagħhom. Is-Sinjura Vavranka fisem il-grupp tal-PPM. Is-Sur Vavranka, grazzi ħafna. Fisem il-grupp tiegħi, il ppm e u skont il-kollega tijaj Sur Brock u għal-pjaċir tijaj li niproponi li Sur Albertini illi huwa maruf ma' ħafna membri għalix kien viċi president tal komitata Trasport għandu esperjenza twila fil-kamp internazzjonali kien sindku ta' Milan Il-taqa ma' 40 kap ta' stat u għapjaċir u onura li jina sur president li niprezentaw l sur Albertini pala kandidat pala president għal dan il-komitat. Thank you. Grazzi. Għaw iktar nominazzjonijiet jew kandidati? None. Grazzi ħafna. Naħtru issa il- uh, president appunto ta' dan il-komitat għaw xaħat li jishti eh, jitlob votazzjoni segreta. Eh, Il-13 membru li tkun għaw li jistaqsu eh, vot segret skont artiklu 91 sotto paragrafu. Jider li mawx talbit jek dan huwa l-każ l-unika kandidatu għasur Albertini kif propost u uh, bekk nistaw nidikira President dan il-Komitat. May I congratulate Ms. Albertini as outgoing Foreign Affairs Chairman. Nifraħlek sur Albertini pala President il-ġdijt ta' dan il-Komitat u nittolbok sabiex eh, tipproċedi għonek eh, fil posfejjatina Permettetemi. Permettuli qabel nibdew, qabel nkomplu bil-punti l-oħra li għanna fuq l-agenda, sabiex najt kemtejn fuq dak li għetiseħ. L-ewwel nett xtaqt nirringrazzja l-kollegi kollha intom li qegħdin hawnhekk għal fiduċu, fiduċa li u rejtu fija, mod partikolari l-membri ta' delegazzjoni italjana illi għamlu din l-azla. Jien nħoss però li għandi dmir nagħti rendi kont speċjalment sabiex nesprimi il-gratitudni tiegħi lejn kollega u ħabib illi immaġinajna jista' jkun President tal-Parlament Ewropew Mario Mauro u li għal raġunijiet li l-koll nifmu ma ħas li jista eh, jikonċentra fuq il-rol ta' kap ta' delegazzjoni ta' president tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin għaliex dan ir-rol eh, inatalilu lilu meta eh, bdew negozjati li waslu għal din il-konklużjoni wara li huwa eh, rifjuta b'mod ġenerus il-post il sabiex eh, ikompli jaħdem sabiex isir President tal-Parlament Ewropew. U ħafna oħrajn foskom se jkunu aktar kompetenti minni forsi, aktar kapaċi minni illi eh, jieħdu dan l-inkar dal-inkarigu. Però jekk nirrifletti fuq il-ħajja tiegħi professjonista bħala negozjant, president tal-industrija tal-karozzi fl-Italja, sinku ta' Milana disa snin, membru tal-Parlament Ewropew, sibt illi is-suċċess tiegħi wasal u nistqar li kelli sodisfazzjonijiet kbar mill-ħajja professjonali tiegħi, lan l raġuni prinċipali hija l-kwalità tan-nies li jaħdmu miegħi. Jiena dem kont gburi appuntu bin-nies li jaħdmu miegħi. U nista' ngħid hekk kif qed nieħu dan l-inkarigu, U nirringrazzakom għal darboħra tal-li tajtuni dan l-inkarigu, naf li nista' niddependi fuq l-istess privileġġ, li kolli miegħi bħala kollaboraturi persuni li huma aktar kapaċi minni illi wettqu eh, ix-xogħol illi għandhom qudiemhom. Għalhekk xtaqt eh, naċċetta dan, eh, l-inkariku b'umilta kbira bimpen konvint u aktar minn hekk b'konvinzjoni li nista tassew niddependi fuq persuni kemm l-istaff tekniku u anka l-uffiċċju tal-presidenza illi se nkunu qegħdin neleġġu dalwaqt u anka fikom il-kol fil-floqsma differenti illi intom tamlu parti minnom sabiex appunto nimxu l-qoddim bil-kollaborazzjoni ta'kom. Nistaw għaldaqstant għal proċedura li tinkludi l-elezzjoni tal-Viċi Presidenti. Skont e, eh, temmi li jurewni, xċaqt niproċedi mux pala eh, grupp imma nimxu kas b'kas jek jista' jkun għalhekk l-ewwel nett. Xtaqt inkun naf mill-grupp intitolat il-presidenza ta' l-ewwel viċi president tal-Kummissjon tal-Kumitat tal kumitat Eh, jieħu il-kelma issa puntu il-kellim għal grupp eh, konċernat. Għaw xaħat jishtiq jagħmel prezentazzjoni għall-ewwel viċi President? L-Onorevoli Belder jek joġbu. Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst wil ik u van harte geluk... Grazie ħafna, l-ewel net. Staat nifraħlek għal eh, nominatijak. U nittamaw li konna kollaborazzjoni tajba miegħek Nafu ksew, nafu li jinti kordjali ħafna, l-Italja u bawet mill-aktar pajjiż importanti u għalhekk nixtieq kull suċċess snin li ġejjin. Xtaqt issa niproponi għal grupp EFD l-onorevoli Provera pala l-ewel viċe-prezidenta il-komitat. L-Onorevoli Provera għandu esperjenza internazzjonali twila, għal ħames snin kien president tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin fil-Senat Taljan, u kol kiseb merti fuq livell Ewropew u għalek għandu il-kwalifiċi kollha meħtieġa sabiex jiġi nominat u appunto jieħu dan l-inkarigu fil-uffiċċju tal-Viċi Presidenza da dan il-Kumitat. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pansiera. Grazie ħafna, Sor President. Il-fotti għaj favur din l-ewel viċe-presidenza xtaqt nżid punt maħa mħsib mm, politiku. U dimna għanna proposta ta' persuna denja bla dubju imma hija tirrappreżenta moviment politiku euroxettiku il-vot favur oġġettivament huwa kundizzjonat mill eh, dak li jista' jiġi fil-ġejjieni. Dak li jista' jiġi fil-ġejjieni għandu eh, jikkonsidra wkoll il-fatt li għandna jkollna politika barranija Ewropea reali u wkoll tinkludi attività speċjalment fil-qasam istituzzjonali u sur provera ovvjament se jkun imsejjaħ jagħmel dan. Tajjeb nagħmlu din l-osservazzjoni fil-bidu sabiex eh, ma jkunx problemi l-qoddim u sabiex nikkjarifikaw il-pozizjonijiet għaliex nixtiequ nwaqfu politika Ewropejsta u politika barani Ewropejsta ta' vera, grazzi. Bene, ringrazio. Grazie ħafna. Għanna interventiħor. Is-Sur Tanok. Grazie ħafna, Sur President. Jena ma nafux is-Sur Provera, għajt mija u malaj malaj, pero jena noġġezzjona Illi xaħat għajam il-fat li huwa xettiku. Aħna grupp eurorealistiku u eh, kif eh, pal kollegi Gallant u Survan Orden. Nafu li Survan Orden kien viċi-president ta' dal komitata numru ta' eh, snin u huwa huwa xettiku kbir għalhekk hemm tradizzjoni twila ta' dibattitu kostruttiv fuq il-kwistjoni ta' fej l-Ewropa għandha timxi u m'għandux għalhekk ikun hemm oġġezzjoni li Sur Provera jkun l-ewwel viċi-president. Ringrazio onorevole Tanno. Grazzi, Sur Tanok, għal eh, l-opinjoni tijak, e Luna issa. Grazie Hafna. Fisem il-grupp tal-ħodor xtaqt ngħid illi aħna nishtiqo nivvotaw favur is-sur provera pala l-ewwel viċi-president xtaqt ngħid kentejn fuq l-importanza politika ta' dan il-post, ta' dan il-pożizzjoni, għaliex huwa importanti ħafna għalina illi niżguraw illi l-Ewropa ta' diversità tkun rappreżentata fil-buro ta' dan il-Komitat tal-Affarijiet Barranin. U minnaħat għana xtaqna ngħidu illi votazzjoni għal viċi president fil votazzjoni nitlob illi din l-Ewropa għata diversità, drittijiet tal-minoranzi, migranti, persuni tfittxu l-azil. Dawn id-drittijiet huma importanti ħafna u fl-Europa, fl-Europa tagħna u għalhekk eh, xtaqt ngħid li dan ukoll ndu jiġi konsidrat brabta mad dinjità ta' din l-istituzzjoni. U naħseb li dan huwa punt importanti ħafna meta eh, naħsru viċi presidenti. Grazzi ħafna lilek ukoll, Onorevoli Luneċek għall-intervent tiegħek. Jekk mawx aktar kandidati, l-Onorevoli Severin. Sur President, bla dubju pala indikazzjoni għanna il-sistema illi ti permettina illi nqasmu il-postijiet skont il-numru rispettivi tagħna anka skont eh, rappresentanti ta' kull familja politika, però jekk din hija regola illi ħankunu qed insegu għandna nosservawha. Il-problema hi illi l-kollegi tiegħi għandhom riservi politiċi qawwija. Rizervi espressi mhux lej sur provera nnifsu imma lej il-grupp il politiku li jirrappreżenta. U għal daqstant xtaqna namlu dan il-punt ċar. Xtaqna namlu stqarija ta' riserva, stqarrija ta' tħassib ukoll, stqarrija ta' xewqa jekk trid illi naraw illi jekk ikun elett, jekk isur provera jkun elett, ikun jista' jappoġġa orjentazzjoni favur l-Ewropa, politika favur l-Ewropa. U jekk ikun hemm votazzjoni, il-kollegi tiegħi iddeċidew illi jastienu. Grazzi. Jekk ikun hemm vot ovvjament. Grazzi ħafna lilek ukoll, Sur Severin. Is-Sur Brock. Grazie ħafna, Sur President. Jina xtaqt nifraħlek tal-fat li ġejt elett pala President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u jina ċert li taħt it-tmexxija tiegħek u bl-esperjenza li għandek xtofri se nkunu nirreġistraw progress. Jina naf li għandek arfin kbir u għandek esperjenza twila, għal daqstant grazzi ħafna. Jiena xtaqt namil komment fuq diskussjoni illi għamet palissa u jiena naqbel ma tħassib espress minn uħut mill-kollegi propju issa dwar il-kwistjoni ta' l-euroxettiċizmu. Minna ħal-oħra, permetu li najt illi Din mhijiex sitwazzjoni politika fissa u għal daqstan naħseb li għandna nżommu mar-regoli tal-Kamra. Mhuwiex eh, eh, sitwazzjoni fej grupp għan titola tal-post. Irridu insegwu eh, il-linja prinċipali tal-grupp ovvjament, jekk ma nagħmlux dan, se għal problemi. U naħseb li għalhekk rridu nkunu ġusti għaliex sabiex nirrappreżentaw l-istituzzjoni ta' Ewropej fissem il-grupp tiegħi xtaqt ngħid ukoll illi għandna nsegwu il-linja li qbinna fuqna u aħna ħanivvutaw favur is-sur Provera bħala Viċi President. Grazzi ħafna jider illi bl-intervent ta' Sur Van Orden nistaw nalqu dan id-dibattitu u għalek niproċedu għal l-elezzjoni tal kandidat pala viċi president. Laħar intervent mis Sur Van Orden. Grazzi ħafna, Sur President, jina u koll nifraħalek tal ġejt maħtur president ta' dan il-komitat. Jina imħasseb meta nisma, meta smajt ċertu mill-kommenti li saru dal-ħodu, jina minnix uh, uh, xi eh, partitarju kbir tal-persuna li ġiet nominata, però pala prinċipju aħna l-koll ġejna letti hawnhekk minn mandat demokratiku li nata mill-votanti tagħna. U ħafna mill-votanti tagħna għandhom opinjoni differenti fuq id-direzzjoni li għandha tieħu l-Unjoni Ewropea fil-ġejjieni. U aħna dan qed nirrappreżentaw hawnhekk u ma naħsibx illi huwa ġust illi nippruvaw u nimponu xi eh, politika ġdida eh, fisem eh, persuni li ġew maħtura pala prezidenti jew viċe tal-komitati trid tirrappreżenta l-opinjonijiet kollha fil-Parlament b'mod demokratiku u skont il-proċeduri li l nirrikonoxxu. Naħseb rridu nkunu attenti ħafna bil-mod kif nitkellmu. Grazzi ħafna. Bene, ringrazio onorevole Van Orden e ora chiedo... Grazie. Grazzi Sur Van Orden, ma nafx hawn aktar kandidati eh, jew hemmx eh, persuni li jirrappreżentaw il-perċentwal meħtieġ li qed jitlob il votazzjoni issir b'mod segret. Jidher li dan mhuwiex il-każ u għal daqstant niddikjara elett pa sur Provera pala l-ewwel vice president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 Mela, nittama li ma jkonniex dibattitu daqshekk twil, iżda jekk le xorta jina naċċetta ta' dibattitu. Mela, għanna l-esponent tal-partit issa li jmiss li jixti jippreżenta il-tieni viċi president l-Onorevoli Severin. Mr. President. Grazzi, Sir President, Sir Chair. Jina niskuża ruħi li nsejt waqt l-interventi għaj biex eh, najdek prosit għal-ħatra tijak f'din il-pozizjoni u illi nesprimi nesprimi li aħna l-esti li naħdmu miegħek bisħiħ fil-gwar tal-proposta dwar it-tieni viċi president dan huwa Surjanic Maċaspu huwa magħruf mill-membri iżjed maturi ma nix hawnhekk iżda iżjed maturi huwa wkoll kien viċi president ta' dan il-kumitat kien ir-raba viċi ċer u issa jiġi maħtur bħala l-viċi ċer jekk intkom tivvotaw għalih ovvjament Nasab li huwa kapaċi li jieħdin il-ħatra kien il-Ministru tad-Difiża tal-Rumanija xi ftit ta' żminilu u għalhekk għandu l-esperjenza f'rigward tal-relazzjoni internazzjonali u nispera li dan il-kontribut tiegħi se tiegħu fil-fatt se jagħti kontribut sħiħ l-xogħol tagħna. Grazzi. Mela, mistoqsija ta' dejjem għandna aktar kandidati fisem il-gruppi u forsi jekk hawn xi ħadd li għandu il-perċentwal indikat mir-regolament għaw eh, eh, xi ħadd illi jishtiqx jgħaddi għal elezzjoni segreta. Mela jidher li mhux il-każ u għalhekk wara li aħna smajna din il-ħatra ta', ta din persuna aħna għanna issa il-kollega Pasku illi sejna għatmana għalix bekk u għajġi elet għattini viċi prezident. Procediamo ora a... Nkomplu mela għall-elezzjoni ta' tielet viċi president. Mela, issa jitkellmu il-rappresentanti tal-grupp li se jippreżentaw li l-persuna. Min jixtieq intervjeni? Tajjeb ħafna l-Onorevoli Brock għal nom tal-assur eh, Sali Franka għal PPE nishtiq niproponi sur Dominik Brodis. Brodis eh, für diese pozizjon. Għaxħat li jett ċempel. Allura jena niproponi il-kandidat tana u Dominik Brodis. Jina għatniħu pjaċir, eh, niproponi kollega b'esperjenza kbira, mux bismi il-Parlament Europa, u iżda kien il-sindku ta' Toulouse u ta' u kien u kol fħatri differenti fi Franza, l-ura dana kellu ħafna għandu ħafna esperienza, l-ura nishtiq niproponi din il-persuna, grazzi se nessuno dei presenti jekk ħadd minn dawk preżenti ehm, ma jixtieqx li jkollna lezzjoni segreta u ma kmanniex aktar kandidat jekk jidirli li huwa l-każ għalhekk jiena nista' nħabbar li l-Onorevoli Bawdis ukoll issa jiġi maħtur it-tielet viċi President ta' dan il-Komitat u nistiednu jitla' hawnhekk fil-mejda tal-Presidenza. Mela, inkomplu issa għal raba rwol, ġifir ta' viċi president, bl-istess mod, Nistiden il-kollega illi se jipprezenta il-kandidatura tal-raba viċi president tal-komitat. L-Onorevoli Mwajer. In primi lugar, kerija in nombre. Grazzi, Sir Chair. L-ONET, tan-nom tal-grupp tijaw il-Medisgui, il-Nodi Green Left Allura fissimo, nishti nikongratulak fil-appuntament tijak u nishti nresa sur Melinchen għal-raba viċi prezidenza. Danu dinja persuna b'esperjenza sħiħa kbira twila ta' 10 ta' 20 sena fis-senat u imdaħal sew fl-affarijiet barranin tas senat u kienu kon segretarju tal-affarijiet barranin għalhekk qed nresqu din persuna. Grazzi. Meyer per la... Grazzi lil kollega Meyer għal din l-ispiegazzjoni. Għanna aktar kandidati, għanna proposta ta' jew għanna forsi proposta għal elezzjoni segreta għal dan il-rwol. Jider li mux il-kas, bekk jina nista nħabbar li huwa elett ġifiri għal-rwol tar-raba viċi president l-onorevoli Melenchon u nistiednu jitla hawnhekk fuq il-mejda tal-Presidenza. Grazie, Presidente. Bene, prima. Tajje, mela, qabel ma nkomplu eh, biex naddu eh, l-aħħar komunikazzjonijiet dwar l-agenda għax-xogħol ta' fil-ġejjeni kif jiġri s-soltu meta ikonna situazzjonijiet impenjanti qudiemna. Ah, hemm bżonn li wieħed imur lura l-oriġini tiegħu u għal-passat ta' tijaw, għal Iruq tal-persuna. U palissa, fiċin tijaj għandi kollega tijaj. Kollega illi u koll jaf l-aspetti zbieħ tat territorji tal-bliet. Tal Nishti u koll nireferi għal-frazi illi l-addista Milan eh, San Ambrogio għal li kif forsi ħafna tafu ma tulitx f'Milan iżda eh, f'Treveri f'Ġermanja. Għalek dan huwa għaddis nistgħu ngħidu għaddis Ewropew wara kollox. U wara li kien hemm ċirkostanzi pjuttost kawżwali, u forsi jiena nista' najt li dinja xi ħaġa forsi kemm xejn reventi iżda meta huwa sar eh, isqof huwa huwa kien eh, tneħħa mill-maġistratura u ġi maħtur kifet eh, isqof u qal li beda jallem dak li jiena stess kelli nitgħallem għal dan qaddis. U għalek, b'din l-omorizmu kollu li jiena nista nuri b'dina dan il-poragun mux tant proporzjonat, inħos li kolli najt li jiena qed naċċetta dan ir-ruol ta' president bl-istess spiritu. Naf illi flimkien miegħi minħabba il-CVs li nasmajt minħabba l-esperjenza ta' dawn il-persuni għandi tim ta' kollegi illi maħħom jina ċertament nista eh, naħdem bisħiħ u għandi ħafna x'nitallem minn għandhom mingħajr ma ovvjament ma noqgħod inqis li għandi nallem xi ħadd ieħor. Mill-ġdid, grazzi tassew għall-attenzjonijiet għall-attenzjoni tagħkom u anki għal mod kif aħna żvolġejna din il-laqa Napprezza u koll il-proċess eh, anki ta' mod kif tres u l pozizjoniet differenti. Mela, il-laqa li mis ta' din il ta' dan il-komitat eh, se jisseħ ġemma d-dieħla, ġifiri fil-21 ta' lulju fit-tlieta, ġifiri f'jan għantal 2-2. Eh, Għanna intervent L-Onorevoli Buranen jek joġbok. Yes, um, I want to congratulate all of Iva nixti um, najdilkom prosit kolla għal-ħatrit ta'kom. Iżda għad-nom tal-ħodor nixti najt li jina jiddispieċini, najt li ma nix mara wahda. U mill-lebda grupp minn hawnhekk u uh, dinija ħasra. Iżda jiena qed nawguralkom kull suċċess u nirringrazzjakom. Osservazzjoni illi jina uh, naqsam jak, iżda nishtiq inżitu kol, illi anki jekk mhumiex parti minn eh, din il-tim eh, ta' presidenzi, xorta għanna rappresentanza ta' nisa f'dan il-komitat u bekk dan b'xi mod qed jagħmel kumpens għal dirigenza li jaffidejn l-irġil biex najdu hekk. Mela, l-aħħar punt li xtaqt nżid fil-21 ta' Lulju u kol għanna grupp ta' presidenza sa nofsija u dan fis sala ASP wieħed wieħed u dan ovvjament Brussel. Dwar dawn il-komunikazzjonijiet orali intom ovvjament se jkollkom konferma bil-miktub. Ma nix aktar fuq l-agenda tagħna, U bekk nawguralkom ħidma mill-laqwa. Grazzi ħafna.